Mela. Do we have German? I'm just being confusing here. Għanna l-lingwi kolla, tista' tismawni, dak il-President? Tajab. L-Inglis mela għandkom il-Ġermanis? Dak huwa iċ channel numru wieħed, il-Ġermanis qed jaħdem so, tistaqs il-President tajb wisq. Kollox qed jaħdem id-dera. jider li kollu xkan fil-kabini, kulħadd jaħdem, iva tajb ismela simmuru dritt dritt fil-rapport ta' inizjattiva propja minn Andrea Schwab fuq il-xkil eh, li jemma l-implementazzjoni ta' suq għadini eh, bejn IEA e u l zvizzera u se niprovaw mandu mux ħafna biex il-ħin moħli li kena l-menu niprovaw nikuprawħ. Bala, mela, Andrea, sekk jodbok. Ringrazzjak, Signor President, l-ewel net, eh, din hija xi ħaġa li aħna vera ilna naħdmu fuq minkejja li kien rapport ta' inizjattiva propja huwa verament rapport importanti li aħna f'dan il-kumitat qed niddiskutu dan is-suġġett qed darba. Il-ftehim mal-istati tal-IEA u tal-EFTA huwa ftejm li jaħdem tajjeb li minkejja li sviluppi fl-Unjoni Ewropea zdanka fil-pajjiżi u l-membri tal-IE u tal-IFT bħal per eżempju sviluppi fl svizzera dan kien ftijim milli kien meqjus bħala strument importanti ħafna sabiex ikun ta' servizzu ukoll su intern. Jina nixtieq ngħidilkom li dan il-ftijim mhux se jkun offrud b'dan il-mod minħabba li hemm numru ta' privileġġi marbutin miegħu ma' dan il-ftijim li huma privileġġi għal membri ta' l-Unjoni Ewropea, issa kif qal Rafal Vaskovski li kien rapporter minna u ħames snin ilu din hija bażi soda li fuq nistgħu nkomplu eh, nibnu u nkomplu naħdmu. Anka il-pajjiżi tal-IEA tal-EFTA jridu jagħmlu naqxejn iktar ħalli bħal l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jimplementaw il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-leġizlazzjoni nazzjonali tagħhom ħalli jtejbu l-kooperazzjoni f'dan is-suq internu l-ftuħ tas suq intern għal dawn il-pajjiżi. Il-nuqqas um, ta' implementazzjoni skont l-scoreboard issa żdiet kważi fil 2% u fl-Iżvizzera kien hemm żewġ stadji. L-ewwel kien hemm arfien tal- dik il-leġizlazzjoni hija relevanti għall-leftom u ddaħlu għan bat fil-leġizlazzjoni nazzjonali. Un bat kien hemm ukoll ċertu dewmien għal dan l-ewwel pass, allura t-tieni pass ta' implementazzjoni Eh, kien hemm ċertu problemi, sa' f'dak li xaqsa it tas-suq intern, f'dak li xaqsa mis suq intern Ewropew jekk aħna verament nixtiequ nagħtu spin tal-qudiem din hija xi ħaġa importanti ħafna anka u għandha tkun valida għalijej u għal left tal daw il-pajjiżi hekk kif qal il-kollega Tkalkowski fil-aħħar mandat qal li fl-Iżvizzera fid disa ta' frar 2014 fil-referendum huma ivvotaw fuq prinċipju ewlieni dwar il-ftejjem ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Svizzera u din kienet kwistjoni importanti għal-jom palissa qed ikun implementat ir-riżultat tar referendum intom tafu Kizis kolliki illi il-maġġoranza tal-membri ta' dan il-parlament qed jaraw li din il-bidla hija dubiża ħafna minħabba illi il-vantaġġ li jista' joffri s-suq intern huma fuq l-istess livell ta' l-obligi illi fil-fatt u l-impenn illi ħadu dawn l-istati sabiex jissieħbu fis-suq intern għaddi raġuni din hija kwistjoni rridu niddiskutuha fil-qalba ta' dan ir-rapport. Fis-7 ta' Mejju aħna ħajkonna okkażjoni sabiex ikollna smieħ ħanidħlu iktar fid-dettall fid-diskussjoni u jien nixtieq illi naħna norbtu ma' din id-diskussjoni li għandna tħalli naraw kif nistgħu nimplementaw il-leġiżlazzjoni fl strutturi li għandna preżenti bħalissa anke fil-pajjiżi tal-EFTA u tal-EAA u xinija tweġiba għall-inizjattiva ta' referendum li tiħdet fl svizzera illi tirrappreżenta perikolu l ftehim bilaterali jista' ikun meddet anka il-ġestjoni ta' intern. Aparti minn hekk kien hemm pożizzjoni wkoll tal-Kumitat tal-Empl li għadha ma ta kienx tradotta, kien hemm ukoll pożizzjoni tal-affarijiet esterni u kol jina nishti illi nerġbilkom attenzjoni għax xogħol li qed isir dawn iż-żewġ kumitati, nishtiq ukoll eh, ngħidilkom illi hemm ċertu punti li jridu jkunu inklużi f'dan ir-rapport u aħna għankun nistgħu nkomplu segwi xol xogħol permezz tal-emendi li tres u jiena qed nista'na bil-ħerqa li nisma' dak li ħajjgħidu l-kollegi fu ukoll ix-shadow rapporters. Grazie. Maria Grappini. Mrs. Grappini, the S&D. Sinra Kopini SND. Um, ehm. Grazie ħafna, President. Andreas, fil-qosor, introduċa dan il-rapport tentativa inizjattiva propja u jena nemmen u koll. Illi il-problema ta' li Svizzera għad irridu nsolvuwa. Għax fil-fat, din għal-turija demokratika dan referendum għall-Svizzera, imma ma nistawx naraw il-lat pozittiv biss, għanna bżon nerfaw responsabilta din l-kooperazzjoni dan il-rapport huwa tajjeb ħafna għanna bżon nikonsidraw l-opinjonijiet ta' żewġ komitati kif qal Andreas, imma għad fadlinna xiftit problemi batlaq li ta' xejn imżon li weħet jgħid li għandna problemi għal rigward tal-kooperazzjoni transversali, ċfiri ġenerali għas-suq għadini mal-Iżvizzera. Hemm iktar minn mit ftehmiet settorjali mal-Iżvizzera li jistgħu jiġu integrati. Imma naħseb ikun aħjar li kieku ikonna bejn l svizzera u l-Unjoni Ewropea ftehim permezz tal-ima l-Svizzera tkun tista' tipparteċipa fil-żona ekonomika u mhux permezz ta' dawn il-ftehmiet settorjali mbagħad hemm problem ukoll bil-moviment ħieles tan-nies il-Kroazja msemmija hawnhekk. Ħaġa bħal din nistgħu nilqawha Nistgħu intejbu l-affarijiet iva f'dan ir rapport bejn l-Unjoni Ewropea u l-Svizzera? U, ovvjament, se nitkellmu fuq dan is-suġġett fil-grupp tagħna se nagħtu l-opinjoni tagħna dan nilqgħu dan ir-rapport biex inkun nistgħu ntejbu ir-rapporti li jeżistu bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea. Ġifieri għal dak li jirrigwarda l-Kumitat tagħna. Grazzi ħafna, President. Trebessius fil Sehr geehrte Vorsitzende, einmal möchte ich mich herzlich Grazzi ħafna, Signor President. l għonet nishtiq ringrazzi ħafna l-rapporter tal-prezentazzjoni dettaljata tiegħu. Parti importanti tal-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u tal-Iżvizzera kien innegozjat fuq livell bilaterali. Jiena naħseb li dan l-approċċ għandna nkomplu naħdmu bih kif qal l rapporter Rawlini kien hemm taqxej ta' dewmien fl-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni u kun tajjeb jekk jittieħed passa biex jaġlu daqsxejn il-proċess. Per eżempju, il-riżultat ta' referendum ta' frar ta' sena 2014 li kienet pozizjoni li tiħdet mill-poplu eh, Zvizzeru kontra l ħiles tal-poplu Ewropew. U jiena fil fat importanti eh, fl-opinjoni tiegħi li aħna ikonna l-arfin tar-riżultati tar-rida tal-poplu, rida tal-poplu dejjem tkun irrispettata. Mżewġ suġġetti li rridu jkunu il l-ewwel nett il-fatt li għandna politika tar-refuġjati li mhijiex qed taħdem tajjeb li qed naraw ta' kuljum li qiegħda tfalli fil-Baħar Mediterran u nixtieq illi aħna nappellaw lill-Iżvizzera sabiex jgħinuna niżguraw aħna u nipproteġu il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u jżidu dan tip ta' ħarsien u anke minħabba l-kriżi finanzjarja tal-Ewropa tan-nofsinhar aħna nixtiequ li jkollna kull tip ta' appoġġ. It-tieni punt il ċaqli ħieles tal-persuni u tal-prodotti u servizzi fis-suq intern. Jien naħseb illi l-Iżvizzera E, fil-fat għandhom jaraw li ħajkun hemm inqas ċaqli, iżda minħabba l-kriżi finanzjarja ħafna nies li qegħdin immorru u jemigraw lejn dawk ir-reġuni li huma iktar funzjonali fuq il-livell ekonomiku u dan jista' joħloq ċertu problemi soċjali fil- popolazzjoni lokali, bħal pereżempju problemi minħabba li l-kera u l-prezzijiet tal-kera u tal-proprjetà tkun dejjem edha tolja. Iżda fl-istess ma nistgħux nżammu l ċittadini Ewropej responsabbli li din il-bidla. Il-sitwazzjoni m'għandix mhijiex ikkawżata minħabba l-fatt illi l minnaħa tal-Iżvizzera qegħdin joqogħdu lura u kien hemm wisq dewmien iżda l-Iżvizzera hija fil-fatt qed tipprova tara li tirrispetta rridi tal-poplu, tara illi dan ikun parti mid-dritt sovran tal-pajis. Allura nirrispettaw dan aħna nittamaw li konna kooperazzjoni tajba ħafna u nittamaw li l-kooperazzjoni ekonomika ta' bejnietna speċjalment fuq l-enerġija u kapaċitajiet tal-ħazna tal-enerġija ikunu mtejbin speċjalment minħabba il-fatt li aħna nixtiequ illi nilqaw diskussjonijiet speċjalment dwar in-nofsinhar tal-Ġermanja u l-kooperazzjoni se jkollhom mal-Iżvizzera fuq l-enerġija, produzzjoni tal-enerġija u ħazna tal-enerġija. tal enerġija u anka iktar kooperazzjoni kontra l-evażjoni tat taċċa u anka diskussjoni dwar it-TTIP jaħina nixtieq nkun nafu eżattament xibta soluzzjonijiet aħna nistgħu insibu fuq kwestjonijiet ta' arbitraġġ u nixtiequ illi flimkien ma' rapporter aħna nipruvaw naslu għal kompromessi tajbin iżda ninsab ċerta li daqek ħajġri fil-fatt jekk inna xi naħdmu flimkien tajjeb grazzi. Ula Tonas is the Issa, il-rappresentant eh, il-Shadow ġivieta l-Aldi sejna. Grazie ħafna, President. U ovvjament il-rappresentant eh, mux edha unnek, id-dispeċija ħafna, u jena sena għra test taħħa. Mela, il-ftejim tal-LEA huwa eh, suċċess u hekk il-pajjiżi terzi kun jistgħu jissieħbu f'dan is-suq komuni u jkollhom aċċess għal suq ta' 500 miljun persuni. Imma dan il-ftehim ġie negozjat f'epoka oħra u bil dawn il-żviluppi tal-aħħar li kellna bit-Trattat tal Lisbona bżonn nirrevedu u l-operat tal-EEA jekk nixtiequ nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tiegħu. Mill-perspettiva tagħna huwa ta' tħassib illi dejjem hemm dowmin fl tul ta' dawn l-atti legali ħafna minn dan id-domin huwa minħabba il-etiċijiet ta' adattazzjoni ta' leġislazzjoni u domin ukoll fl-inkorporazzjoni l-applikazzjoni biex neġestixxu l-omoġenità tas-suq waħdin u din hija ħaġa li bżonn indirizzaw. Ir-rabta li hemm mal-Iżvizzera tkun waħda evidenti, waħda libera. L-erba' libertajiet huma s-sinsla tas-suq komuni u l-erba li huma joddu u għalek din il-kampanja populista fil-Svizzera meta kien hemm referendum fid-9 ta' frar tal-2014 kien suġġett ta' tħassib. il movement Hilles huwa dritt garanti ta' ċittadini Ewropej kollha u l-politiki kollha relatati ma' Movement Hilles hemm sonnarhom stampa soċjopolitika koerenti. Signora Estonia eh, tirringrazza r-rapporter għal rapport eh, tiegħu u qed istenna bilħer ħerqa diskuti dan ir-rapport f'dettal u din brabta ma smiħ li se jkun hemm ukoll fil-futur f'dan il-kumitat stess. Grazzi ħafna, President. Catherine Steiner. Sinjura Catherine Steiner. Issa. Anzi, għabba ma naddil l-kelma lil Catherine hemm xi ħadd li xie jitkellem għannom tal-Partit tal-Ħodor jew tal-Gwe. Le, m'intix fuq il-lista tiegħi, però ngħaddilek il-kelma. Grazzi Viki fissem il-ħodor għax għanna xifri d-domil. Nixtieq nirringrazzja ovvjament dak li għamel Andreas, ix-xogħol li għamel Andreas u nadulu prosi tal-fatt li insista fuq l-importanza tal-kooperazzjoni tal-integrazzjoni mal-pajjiżi tal lijej u ċfiradnu għantenuħ dan il-punt <coughs> M'għandniex diffikultajiet kbar, mo ġenerali nistgħu naqblu mal-punti kollha li ġew imresqa, <coughs> irrispeċina ovvjament deċiżjoni u tal-Iżlanda u nispeċina wkoll il-rata ta' deficit ta' trasposizzjoni fuq il-kwistjoni ta' politika migratorja tal-Iżvizzera naqblu mal-kummenti mir-rapporter naħseb illi forsi nistaw ukoll daħlu emenda fuq il-kwistjoni tal-konverġenza fiskali, mod partikolari mal iżvizzra svizzera mus tkun sorpriża għal ħadd naħseb jien, imma naħseb hemm punt ukoll ta' traduzzjoni ma fil-punt wieħed hemm tfassi pjuttost ambigwu. Ma naħsibx dan rid jgħid Andrea illi l-ftehim huwa il-mutur stess li jixprona l-ekonomija u l-iktar ambizzjuż biex naslu għal suq Eh, waħdini ma' pajjiżi terzi ma naħsibx li aħna rridu nistendu is-suq waħdini bħala model u għallek dan huwa rispont ta' tfassil. Iġifieri fuq il-bqija aħna naqblu, grazzi ħafna. So now, Catherine Steiner. Mela, issa nad il-kelma lil Catherine Steiner. Grazzi l-rapporter tana u grazzi li shadow rapporters naħseb illi il-rapport ta' Sur Schwabe itina stampa ġenerali tajba ħafna ta' situazzjoni naħseb li huwa importanti li nagħmlu differenza kif għamiltin ċar biċċar bejn il ftejm tal u ftejm tas suq komuni u suq komuni u la stess ta' da' kollu nistan rawa fil-laqa li kena ma' dawn il pajis l-afta kif ukoll ma' l-Svizzera bħala osservatur kien importanti ħafna anki fil-Friedrichstadt fil-Norveġa kien hemm laqa U nasseb eh, din dan is-suċċess jimres ukoll fuq il-retratti li hemm fl-implementazzjoni u l-miżuri li hemm son jittieħdu biex nimplementaw u għalhekk nasib il-punt 14 tal-parir tiegħek, tal-opinjoni tiegħek u importanti ħafna li u wkoll illi mhux kif qalu xi mill-MEPs illi dan huwa attak dirett fuq iċ-ċittadini Ġermaniżi u Taljani illi jaħdmu fl svizzera imma għanna bżon nissorveljaw l-affert u għalek il-laqa ta' 12 ta' ġunju mal-Parlament Ewropew u ma l-Iżvizzar li nkun President hija laqgħa importanti ħafna immens. Nasib Andra sem bżon naqraw ukoll l-opinjoni tiegħek u l-laqa ta' 7 ta' Mejju maħna maħna se nkunu eh, prezenti mħabba dak li qed jiġri f'pajjiżna imma naħseb din il-qasa tkun importanti ħafna biex nkunu nistgħu nisimgħu eh, dak li għandek xtajt fis smih u nittama li tkun tista taqsam da kollu maħna. Grazzi ħafna ta' xol tijak wasal f'waqtu jina nistana bilħer għal naħdem miegħek. Grazzi ħafna, Andreas. Grazzi ħafna, President. Okay, I, I just want to... Tajjeb, wis, jina xtaqt namel punt malaj malaj, grazzi ta' rapport tijak, nasib l importanti li dan il-komitat jara dak li jiġri bil-leġislazzjoni ġela derba nkunu għeddin nivotaw. Ikunem trasposizjoni fil-liġi, ikunem implementazzjoni u jekk ikunem problema illi l-leġislazzjoni tas-suq eh, wahdin regolarment ma tiġix trasposta fliġi nazzjonali, allura ovvjament hemm xi ħaġa li sejra żmerġ u għanna bżon nifmu għaliex u jekk hemm ċerti gruppi ta' pajjiżi li mhux qed jagħmlu din it-trasposizzjoni bħal qed jagħmlu forsi oħrajn, xi ħaġa rridu nagħmlu. Imma dan il-kumitat ukoll għandu kompetenzi speċifiċi ħafna fuq oqsma ta' suq wahdini u jina saqsejt ġajt l segretarjat biex iġibni dawk osma fejn għanna kompetenza, aħna għanna kompetenza biex naraw il-movement ħieles beni, anki l-standards tekniċi, id-dritt ta' twaqif, il-moviment ħieles ta' servizzi u l-operat ta' suq wahdini. Mannix kompetenz, manzi mannix koordinazzjoni fruq il-moviment ħieles ta' nis. U għalek ħan provaw li nkunu sensittivi ma tal-inġu dawk l-oqsma illi l-iktar jiġu diskussi mill-Kumitat tal libertaj Ċivili tal-Impjegi għax le kull derba illi nipprova niddefendi l-kompetenzi tagħna fuq files oħra niġi akkużata illi qed naqa' barra mill-mandat tagħna u għalhekk Nirringrazzjakom għal fatt li tirrikonoxxu li dawn ma' suġġetti kollha delikati, sensittivi għal qalb kulħadd u naf hemm affarijiet li tridu tiddiskutu, imma għodu attenti li kull derba eh, nkunu qegħdin nirfsu fuq il-kollegi tagħna f'kumitati oħrajn u lek din timmina ir-rwol tiegħek meta jiena nipprova mbagħad niddefendi l-osma stess tagħna għanna ħafna xnajdu fuq is-sur waħdini, fuq is-servizzi fuq il-beni u niskuraw illi il-pajjiżi kollha jagħmlu transpozizjoni. u għalek erġaw raw jekk joġobkom dak li hemm miktu fl-anness wieħed tar-regwi ta' proċedura tal-Parlament Ewropew fuq ir responsabilitajiet tal-Komitat tagħna u nuni biex noqogħdu dejjem fedan il-kompetenzi tagħna. Mela, issa minnaħa tal-Kummissjoni Gianluca Gripa. Ġanluka jekk joġbok natilek il-kelma. Grazzi ħafna li tajtni l-kelma u milli EJS minna għaxa nitkellem ukoll fissem il kummissjoni Ewropea. Grazzi tal tajtni l-kelma u grazzi tal-abbozz tal-rapport aħna nappoġġaw ħafna il-kontenut dan l-abbozz tal-rapport. Skontna huwa f'konformità mal-konklużjoni tal-Kunsill fuq l-estensjoni omogenja tas suq waħdin u relazzjonijiet mal pajis tal-punent mhumiex tal-Unjoni Ewropea li ħarġet fis-16 Deċembru tal-2014 u għalhekk aħna nilqgħu din l-opinjoni u lesti biex nikkoperaw. Grazzi ħafna. Um, rapporteur, would you like to come? Rapporteur, jek joġbok next Mari. Grazie President, Iva nishti li fitmir ta' din diskussjoni nsemmi tlet punti jina maħabba illi ma tantx għanna ħin. Aħna nixtiequ l metaw ruħna bizzal dawn il-punti qabel ma naddu għal-punt li jmiss. Għan prezzi kbira l-kollegi u l-Kommissjoni tal-Kontribuzzjoni u Prezentazzjoni nintama li fixxu li ġejjina aħna nkun nistgħu nidħlu ħafna iktar fid-dettal ħalli nkun nistgħu naslu għal pożizzjoni komuni bejnietna. Tieni punt jiena kuntent ħafna lis sinjura Styler Pascal Duro u anke inti Aziza Vicky, Sinjura President tkellimtu fuq l-implementazzjoni u l-użu ta' leġislazzjoni Ewropea. Qed nieħu kost semmitu dawn il-punt minħabba li għal dan il-qasam huwa element ċentrali fil-qalba ta' dan is-suġġett li ma nistgħux ninsew. Ek dawk il-qalu li segretarjat tal-EFTA wkoll illi fil-pajizi tal-EFTA u anka fil-Svizzera ikun hemm implementazzjoni iktar dewima ta' dan ta' din leġislazzjoni u din qed ikollha effett ukoll fis intern. U naturalment din hija xi ħaġa illi aħna irridu inkomplu insegwa wkoll mill-parti terza. parti minn hekk bosta argumenti wkoll anke dwar iż-Svizzera. Naturalment f'dan il-kuntest iż-Svizzera huwa każ speċjali minħabba li mhumiex Eh, membru eh, sħiħ iżda xorta waħda għandna ċertu ftehim fuq l-integrazzjoni u jiena naqbel mal-President meta tgħid li hawnhekk aħna mhux qed nitkellmu fuq ċaqliq ħieles tan-nies taċ-ċittadini. Iżda, Aziza, President, il-kollega si prezenta b'mod ieħor minħabba li bħalissa fl-Iżvizzera mhux qed ikun diskuss iċ-ċaqli ħieles tal-persuni, iżda din nitkellmu fuq ċaqli ħieles tal servizzi u tal-ħaddiema. Hemm ċertu nuqqas ta' ftehim anke fl-Iżvizzera stess minħabba illi kieku ma kienx hemm iktar postijiet tax-xogħol fl-Iżvizzera kieku naturalment mhux ħajkun hemm il-possibilità li jidħlu iktar nies minn barra d-dinja, innu eh, il-punt din hija sqarrija li mhux qed tiftiem tajjeb mill-poplu. Aħna din nitkellmu fuq problema ta' refuġjati, problema ta' ċaqliq ħieles tal-bnedmin. Iżda, naturalment, din mhix problema ta' suq intern, iżda minħabba illi kieku ma kienx hemm postijiet ta' xogħol żgur li mhux ħajkun hemm permess li jidħlu iktar nies. Minn barra jiena nixtieq li verament noqogħdu attenti fuq dan il-punt niċċaraw aħna din nitkellmu hawnhekk fuq is-suq intern u l-flessibilità u ċaqli ħieles fih dan is-suq intern u mhux fuq l-Unjoni Ewropea biss iżda anka fuq il-pajjiżi terzi li għandhom livell li ta' integrazzjoni maħna, maħabba li huma stess iddeċidew illi hemm ċertu leġiżlazzjoni illi ma xtaqux jissieħbu fiha jew jadottawa, issa eh, naturalment huma xorta waħda jixtiequ l-vantaġġ ekonomiku li jista' joffrilhom is-suq internu allura jridu eh, nimplementaw ċertu partijiet tal-ftehim u anka tat trattati għal din raġuni aħna mill-naħa tal-istati membri li ħbieb u l-ġirien tagħna l-Svizzera u l-pajzi tal-EA irridu nejdu li dawn il-mizuri li huma ta' vantaġġ ekonomiku jistgħu jkunu possibbli biss jekk huma huma l impenni li huma ħadu jiena nixtieq li dawn ikunu punti li jitpoġġew fuq l-aġenda ta' diskussjoni ulterjuri li ħajkonna magħhom u sa dak it-tant nirregazzjak, Sinjura. So, um, we are going to have a public... Uh, Tajab, we say sekonna smiħ publiku Sabata Mejju. Skadenza għal-emendi 12 ta' Mejju u konsiderazzjoni tal-emendi 23 anzi 22-23 ta' Ġunju u kompromess imbagħad 15 ta' Lulju u votazzjoni fis-16 ta' Lulju. Grazzi ħafna. eating up time. We can do a quick. Malar malar, sem bidlu ftit il-post għax issa jmisli li para rapporter dak il-President. Okay, we're moving on to the reports on personal protective Ovvijament issa semmurru għal rapport fuq il-tamiet ta' protezzjoni personali bi rapporter tana Vicky Ford ħat postok l-esta rapporter Iva mela kienem eh, skambju ta' veduti permezz ta' l-email ma' gruppi oħra, grazzi ħafna tal-identifikajtu oqsma fej staj naslu għal kompromess din nipprovaw naħdmu fuq żewġ oqsma u l-enin fuq il-kamp ta' applikazzjoni kif ukoll fuq il-proċedura simplifikata għal tiġdid eh, ta' ċertifikat ta' eżami Ewropew Fuq dan it-tip ta' ċertifikat Ewropew il-kompromess huwa msejjes fuq suġġerimenti minn tal-Kummissjoni u mhuwiex infassal biex e, biex ixekkel ir-regolament anzi biex jiċċaraħ u jekk tip ta' tamir ta' protezzjoni personali ma bidil xibqa ta' avangwardja l-aħjar prassi, allura manufattura tiegħu hemm bżonn ikun juża eh, proċedura simplifikata biex iċ-ċertifikat jiġi mġedet u mhux imur lura kull ħames snin u ikollu jgħaddim il-proċess kollu kemm hum il-bidunet. It-tieni kwistjoni hija fuq il-kamp ta' applikazzjoni fejn kif tiftakru żgur il-test tal-Kummissjoni suġġerixxa illi nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni għal ċerti prodotti domestiċi illi qabel ma ġewx regolati. U fil-kompromessi li ġew suġġeriti aħna konna nisuġġerixxu eh, nofstri bejn dak li ġara 25 u dak li qed jiġri issa u mod partikolari Għed nitkellmu fuq prodotti dekorativi ta' tiżjien u dawk artiġanali mhux se jkunu fil-kamp ta' applikazzjoni u nsuġġerixxu l-prodotti domestiċi, pereżempju kontra l-umdità, pereżempju l ingwanti tal-ħas meta wieħed jaħsel ma jiġux inklużi, nsuġġerixxu pereżempju li jekk hemm pereżempju eh, hemm xi strixxi fluorescenti eh, fuq xi libsa u ma hemmhekk għal tiżjien biss u mhux miktub li dan huwa bħala tami ta' protezzjoni ma' biss il-moda dan mhux suppost lanqas jaqgħad skamp ta' applikazzjoni u l-prodotti ta' ħarsin kontra t-tissin jew isħana jekk il-prodott jgħid iva da jista' jipproduċik kontra isħana, per esempio dawn l-ingwanti huma resistenti għas sħana u għalhekk ma iva jaqgħu fi kam ta' applikazzjoni imma jekk mhux miktub xejn huma biss dekorattivi mhux suppost jaqgħu fil kam ta' applikazzjoni u hekk nittama illi nkunu qegħdin ninsaħħu l-proċess biex nipproteġu dan it-tamir ta' protezzjoni personali fejn tassew għandna bżonn. Dawn il-kommenti ġew asmin jidili u il-gruppi kwasi kolla jaqblu ma dawn il-kompromessi l-SND per eżempju nafżgur, il-xadow mux hawnhekk qiegħed imma nittama li tkun tista' forsi di għatajn oħra ma tiniġu għal dawn l-emendi. Grazzi ħafna, President. Ok, so... Tajjeb. Mela sura Armon l ewel shadow. Grazzi. Grazzi ħafna li nixtieq ngħid bħala introduzzjoni l ewwel net, nixtieq ningrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tajba li aħna kellna fuq dan is-suġġett. Jiena jkolli ngħid li jiena naqbel mal-maġġoranza tal-kompromessi li kienu mresqin bħala emendi u nistgħu naċċettawhom. Istanti xi ftit kummenti li nixtieq eh, naqsam magħkom dwar l-ewwel proposta ta' kompromess hemm daqsxejn ta' kumment uh, tekniku. Aħna din ngħidu covered by this directive. Iżda hekk qegħdin nitkellmu aħna fuq regolament u mhux fuq direttiva. Allura minflok il-kelma directive għandna nikbu regulation. Apparti minn hekk eh, fit-tieni sentenza li dan l-istess kompromess numru wieħed aħna qegħdin nagħmlu referenza għal ċifra tal tal-proposta. Ma nafx eżattament x'inhija l-idea wara dan il kompromiss minħabba li aħna xtaqna illi nikopri dawk l-affarijiet li mhumiex definiti diġà fil-kamp ta' applikazzjoni ħalli mbagħad inkun nistgħu nirreferu għall-atti delegati u aħna fil-kumitat stess iddiskutejna dawn il-punti. U issa qegħdin nitkellmu fuq il-kamp ta' applikazzjoni iżda Did-definixxejni b'mod strett ħafna li xi ħaġa li favurija favorija iżda mbagħad se nżidu sentenza li jiena jkolli ngħid li ma nafx għandi naħseb fuqha minħabba li ma nafx kif tkun implementata fil-prattika. Għal din raġuni din hija mistoqsija lir-rapporter jekk tistax tispjegalna daqsxejn din it-tieni sentenza bir-referenza għal kam ta' applikazzjoni. Apparti minn hekk jien kuntent illi għawwek edin nirreferu għal fatt il-kamp ta' applikazzjoni għandu jkun definit skont l-annes wieħed naħseb li dinja xi ħaġa tajba u bekk qed nofru wkoll ċertu sigurtà legali minħabba illi dinja xi ħaġa illi nistgħu nifhmu apparti minn hekk nistgħu naċċettaw ukoll il-kompromess dwar l-elementi illi huma riflessi għawwek din xi ħaġa li tagħmel ħafna sens apparti minn hekk il-punt il punt importanti ħafna huwa l-validità apparti l-kamp ta' applikazzjoni u aħna rġajna fassalna it-test u it-test fil-fatt eh, kien reġam fassal anka permezz tal-kompromessi u emendi u aħna konna din naħsbu fuq il-validità ta' dan ta' din leġislazzjoni. Fit-test tal-Kummissjoni għandna perjodu ta' ħames snin huwa stabbilit, iżda dan huwa mingħajr il-proċedura simplifikata jekk ma jinbidel xejn. U din raġuni jiena kikun proponi li konna ammont minimu ta' validità. U l-proposta ta' rapporter u li kien definit ukoll bħala kompromess huwa li noħorġu bħala periodu ta' żmien massimu minn flok. Issa jiena nixtieq instaqsi allura għal prodotti illi fihom infushom m'għandhomx eh, validità jew m'għandhomx data ta' skadenza. Allura kif ħa naħdmu bil-organizzazzjonijiet ta' kontroll, kif ħa ikollhom perjodi iqsar ta' żmien ħalli nevitaw il-periklu li wieħed irid joqgħod jgħaddim mill-proċeduri ta' ċertifikati u ħruġ ta' ċertifikati. U anka l-kumpaniji, l-kumpaniji li huma ċertifikati wkoll dan jista' Eh, fil-fatt ikun iktar interessanti mill-perspettiva finanzjarja li jom jekk aħna nagħmlu hekk għadin raġuni jiena nixtieq insaqsi jekk aħna ħaniddefinixxu l-perjodu ta' żmien ta' validità bħala perjodu massimu. Aħna nafu li fil-fatt li hemm il-PSA bħalissa li għandha perjodu ta' validità minimu li qegħdin insemmu perjodu ta' ħames snin, iżda dawn huma elementi li wieħed irid jikkonsidra wkoll Aperti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi nista' naċċetta l-perjodu ta' żmien ta' validità massimu iżda prova naħseb u nirrifletti daqsxejn ħalli bekk nkun nista' nara illi aħna ma nwaslux għal pis amministrativ fil-każ tal-PSA, speċjalment fejn memx bżon dan iċ-ċertifikati li jkunu verifikati u jinħarġu mill-ġdid kull sena sentejn. Għadin raġuni jiena nistanejt illi il bil-kompromessi jiena kontent, nista' ċettom. U nishtiq ningrazzja ħafna l-kollegi kollha illi ħadmu miegħek kif ukoll reporter Sinja Ford. Armond. Eh. Grazzi ħafna Sur Armond. Nixtieq nivverifika jekk hawn xi ħadd li qed jitkellem hawnhekk flok Carmen. Mera sur Rochefort. Grazie. Grazie l-Viki ta' xogħol interessanti immens mim li kooperazzjoni da' minna fl-imkien ġifiri tim ta' Shadow Rapporter aħna nappoġġaw bisħiħ l-emendi ta' kompromess illi jikonsidraw jidirli il-ftemi ta' kulħadd il-perspettivi ta' kulħadd. Fuq l-ewwel elementi fuq il-kamp ta' applikazzjoni naħseb nistgħu nagħmlu taqsira billi ngħidu li hemm bżonn nikkonsidraw dak li huwa tassew bżonn jus. Għandna bżonn nkunu pragmatiċi. Ma rridux immorru lil ilm dak li huwa loġiku raġonevoli u ħafna prodotti tal-ħajja tagħna ta' kuljum eh, la derba il-produttur ma poġġix xi kwalitajiet ta' protezzjoni partikolari m'għandhomx għalfejn jidħlu f'kamp ta' applikazzjoni ibes. Ġifiri jiena naqbel mo fuq kollox imma fuq eh, dak li dak hemm qalet il-kollega tiegħi mill-IPP mhux naqbdu u issa nagħmlu pjan regolamentat fuq dak kollu liġi prodott u jew forsi xi derba seġi konsidrat li għandu rabta ma' sigurta u għalhekk naħseb il kam ta' mson eh, ta' kompromess li jkun meħed raġonevoli fuq dan l-opinjoni. Issa fuq il-punt li għadha kif f'takret eh, fih eh, viki fuq dak li huwa elementi per eżempju ta' tiżin, dekorattivi, floresċenti, li huma biss hemmhekk biex isebħu per eżempju l-ibsa u mhux biex jipoteġu dak li jkun Ovvjament huwa importanti illi f'din il-kwestjoni illi ngħidu illi fuq dan it-test se faċlita ħafna l-affarijiet, imma da' item xifti ta' sfumaturi ġifiri dak li hija moda pura u dak li sta jkun l-użu jistgħu jkunu xifti sfumati, kun hemm xi ftit ta' ambigwità, imma jekk l-affarijiet huma hemmhekk biss mħabba l-moda jew biex ikunu ta' dekorazzjoni, naħseb hija ħaġa leġittima illi ma nsaqsux illi ikunu isom il-bis jew tamir ta' protezzjoni u esklusi. Issa fuq it-tul ta' validità ta' ċertifikat eh, l-emenda numru 4 edin fuq suġġett li mhuwiex sempliċi u pjuttost kumpless għax qed nifmu so qed nisimgħu l-perspettivi ta' kulħadd u naħseb illi l-kompromess li ġi mressa huwa kompromess tajjeb U għawnek jena kontet nidiskuti fuq dak li għal kollega tijaj tal-IPP. Naħseb illi bħala il-kontraparti ta' dak li din proponu għal proċedura simplifikata ħafna, naħseb illi għanna bżon nżommu ma' periodu ta' ħames snin bħala massimu, mux periodu minimu, għax għanna bżon ikonna xi tip ta' salvagwardji jekk fid-dawl ta' data xjentifika ma jkunx hemm xi ħaġa ġdida li toħroġ, jekk eh, pereżempju produttur ma jbidilx il-prodott, allura l-proċedura simplifikata li tiġi proposta hija tassew proċedura sempliċi għall-aħħar u ma naħsibx li tkun xi ħaġa li tista' mbagħad tagħtilok għal abusi minn intermedjari jew persuni terzi illi mbagħad isaqsu għal xi spejjeż pereżempju jew miżati addizzjonali, naħseb il-kompromess din it-triq qabad. U għal daqstant tajab ħafna illi għamelek. Għandi biss mistoqsija l-Viki bħala rapporter fuq dan it-test, jina proponejt emenda fuq il-protezzjoni tal-min eh, juża il rota jiena minn minn dok il-sena għandi rota nuża u għalek għal dak li huwa temi ta' protezzjoni personali mson nivalutaw l-elementi ta' sikurezza li aħna timpoġġu fuq l-bis ta' protezzjoni. Ġifiri, koerenza ma' l-użu stess li wieħed jagħmel mir-rota jekk namlu valutazzjoni mhux neċessarjament hija eh, garanzija meta per esempio wieħed jista forsi poġġi fuq motorbike, fuq mutur, ġifiri jiddependi wkoll kemm il-mutur eh, wieħed jafas fuq il-gas, ġifiri dawn l-affarijiet kollha forsi dawn huma affarijiet e, u għata pakket illi kunem l-bis u l-elementi ta' e, sigurta ma forsi naqblu fuq dan u kolla minu n-tama. U għalek naħseb illi e, nista' nifraħlek għal dan ix-xogħol biex nkunu nistgħu naslu l-kompromess. Grazzi. Thank you, Mr. Rushfo. Um, I'm trying to see if Mr. Mistal. Grazzi. Uh, Signora Danka jgħan, miex prezenti, mela essa għaddu assurdura. Mon, plus piskju je partaġ. Malar, malar. Jina naqbel l-ewwel nir nirringrazzja mal offol ta' dak, mal-qalba ta' dak illi għalet eh, Viki fil-rapport taħħa u anke naqbel ma' dak li u ukoll u jina wkoll se naġġel ħafna u jina wkoll illi minn kien dik l-14 sena kont bħalu ġifiri u dejjem hemm bżonn naraw illi s-sigurtà dejjem tkun ħaġa ewlenija mhux ħaġa virtwali biss. Naseb illi il-bilanċ sibnieħ bil-proċedura ta' eh, reżami simplifikata hawnhekk għandna xi ħaġa kwilibrata ħafna u għandna bżonn inżommu ma' din il-bażi tal-kompromess. Ma nixtieqx eh, komplika l-affarijiet, nitkellem biss fuq il-kamp ta' applikazzjoni, forsi li tkun ħaġa naqra diffiċli, u forsi hemm xi kol xi nuqqasa ċertezza legali, imma grosso modo prosit lil Viki u nifraħlek ħafna. Thank you. Grazzi, Sur Duran. Issa nasniro Grappini. Grazzi, President. L-onet nishtiq nifraħ lil Viki u lil Shadows Għax dan il-regolament nistaw najdu mwix propju ta' importanza kbira, però ġi analizzat moċar u għanna għawnek abbozz ta' rapport fuq il-tamir personali ta' protezzjoni. Jiena xtaqt nitkellem għax konna qed nitkellmu fuq l-ambitu u vikit kelmet fuq dawn l-istrixxi fluorescenti jew elementi dekorativi. Dan ir-rapport propju qed jitkellem fuq il-tamir ta' protezzjoni. Aħna meta niddefinixxu e, l-ambitu rridu neħħom dawn l-elementi dekorativi. E, dawn l-elementi dekorativi e, Eh, jista u koll jgħinu eh, fil-traffiku jistaw anki jgħatu protezzjoni, per eżempju, fil-traffiku. Għal din raġuni, hija ħaġa tajba li l-rapporter definit li skob dan il-mod. Mm, eh, importanti nkunu nafu għamu huwa reżistenti, il-materjal, però e l istrixxi eh, protettivi mumiex se jiproteġuk jekk inti taqa. Għaldaqstant dan it-tamir mux kollu l-istess. Jekk dan huwa fuq il-tamir protettiv, iridu neħu mill-ambitu dak il-tamir li iva qed jgħin is-sikurezza, però mhuwiex qed jagħti protezzjoni. irridu naraw anki il periodu forsi għanna bżon anki ta' periodu minimu ta' validità, imma naħseb li nistaw anki nsibu kompromessa hawnhekk. Irridu nitkellmu fuq dawk eh, tamir illi jagħti protezzjoni. Jekk għandu anki anki dak it-tamir li għandu anki valur ta' eh, protezzjoni rridu inneħom. Sino rapporter trid eh, tirrispondi jista jew ngħaddu għall-Kummissjoni. Nistgħu nisimgħu mingħand il-Kummissjoni. Grazzi eh, ta' xogħol li sar fuq il-emendi ta' kompromess. grazzi ta' xol fuq il-premendi ta' kompromess, fuq l-ambitu. Intkom ta' fuq li għanna xi rizervi u emendi ta' kompromess. Aħna e, e proponu li neħu l-eżenzjoni għal lingwanti u għal tal-ħasil u għall-użu privat. Inħossu li dawn għandhom jitneħew, pero kif diġa għadna, nappoġġa l-isforzi kollha lejn il-kompromess. Fuq l-emenda ta' kompromess fuq il-komponenti riflettivi u fluorescenti nilqaw il-proposta għax twasal għal-iktar ċarezza u anki l-emenda ta' kompromess fuq il-kuntat prolungat mal-ilma hija tajba wkoll. Fuq il-ċertifikati ta' Tiġdi aħna nistgħu nappoġġaw anki l-emendi ta' kompromess u nixtieq ngħid ħaġa waħda, ħaġa żgħira. Hija kwestjoni ta' formulazzjoni più kadra. l emenda ta' kompromess numru 3, mod partikolari il-paragrafu il paragrafu 75 a fejn jenat illi illi se jieġeddu automatikament dawn il-ċertifikati. Mem lebda proċedura għal tiġdid automatiku ma nħossux li l-kelma li emmek ix neċessarja. U nħossu li testi kun inqas komplikat minn għajr din il-kelma. Tista tajdinna fejn hija din il-kelma automatikli? Fil-paragrafu it-tielet paragrafu mill-mitmim tal-paragrafu 75a jibda when a notified body is confirmed. Eh, Umbat fit-tielet linja hemm miktub shall automatic, automatically renew. Il-kelma automatically emmek edha tikkomplika l-affarijiet iktar milli hemm bżonn. Iva tajt il- rapporter e, nifhem dak li qed għandek raġun. Se nipprova li issa nirrispondi fuq dan il-punti eċċellenti li għamiltu li. L-ewwel Artikolu 17 u l-emenda biex jitneħħa l-klim fl-artikolu. L-artikolu 17 pratikament hija sentenza waħda u qed tajt li l pi għandha tiġi klassifikata fil-kategoriji taħt l annex numru wieħed. E, minna mela li kienet il-kommissjoni li għaltinna li għanna neħuħ dan, jek idkom ma t-ixtiqux, li PP ma t-ixtiqx li t-tneħħa din ma nix problemi. Għajduna, naħseb li din hija kwestjoni lingwistika, xem referenza għall nessi anki f-posti toħra fit-test, mux kwestjoni kbira. Fuq id-dati massimi u minimi, jekk iċ-ċertifikati kollha għandhomx e, iseħħu għal tal-anqas ħames snin jew hekk għandhomx jispiċċaw, jintemmu f'għal-anqas ħames ħames snin. Nixtieq nagħmel kompromess bejn dawn il-shadows differenti hemm min qed jgħid li għandu jkun massimu għam qed jgħid li għandu jkun minimu. Forsi nistgħu insibu kompromess hawnhekk u ngħidu kollandu jkollhom massimu ta' seba snin u jista' jkun hemm illi jekk is-settur huwa fi żvilupp fi żvilupp maġġer allora nistgħu anki naċċettaw li il-minimu jkun ta' xi sena jew sentej. Nista' nipprepara dokument bil-għażliet kollha differenti u mbagħad niddiskutuhom bejnietna meta konna trialogu nkunu nistgħu mbagħad insibu soluzzjoni fuq l-elmi tal-motorcycle għonnek rridu eh, namlu rakomandazzjoni għawija. Et eh, jajdu li anki li hemm regolamentazzjoni anki eh, posti toħra fuq dawn il-helmets. Mux il-helmets bess manki il-vest. Nishtiq, infakkar illi l-għana unek u għalli nisemplifikaw il-proċessi eżistenti biex ikun iktar faċ li nidentifikaw l-operaturi differenti ekonomiċi differenti. Leġislazzjoni attuali fuq il-PPI il-25 uh, sena. Kienem esklużjoni tal- Eh, l-ingwanti domestiċi għal 25 sena u ħatma il-menta. U ma, ma ċara situazzjoni. Issa għet nipruvaw naħan nsibu da xejn ta' ċarezza legali jekk għandhom funzjoni protettiva. Jekk per eżempju proteġu kontra sħana, allora għandhom jiġu klassifikati taħt PPE jina għet nisma l-opinjonijiet tan nis u nittama li konna maġġoranza biex inkunu nistaw niċċaraw anki l-kwistjonijiet l-oħra. Mena nirringrazzja eh, kulħadd anki għal dawk kolla li għenu f'dan is suċet Grazzi rapporter, nista' nerġa' natik il-presidenza. The next file is the um, opinion by Jens. Nessa nana, l-opinjoni minn Jens Nilsson fuq it-tixrid ta' data ta' osservazzjoni satellitari għal skopijiet kommerċali. Skużani, bist paġna, mela noħod allura. Eh, mela, <laughs> il-punt li jmiss mux dak li għadni kif eh, semmejt ma l-impatt tal-iżviluppi fis-swieq ta' difiża Ewropea fuq il-kapaċitajiet ta' sikurezza u difiża fl-Ewropa Dan il-komitat għandu kompetenzi anki fi xiri pubbliku. U għalek nitkellmu anki fuq dan il fuq din il-problema. Mela naddu għal rapporter ah, Grazie President, jena kontenta li nistaw niddiskata din l-opinjoni. Għan nitkellem l-Ungeris. Grazzi, President. Jina kont kontenta nara illi kien hemm ħafna emendi. 76 kollox minnaħa tal-kollegi. U bosta minnhom ġew miżjuda l-proposta oriġinali. Huma eccellenti, zidu valur ġifieri. Jina kontenta wkoll nara illi naqblu anki ma bosta mill-kollegi Għax qed nara li l-kollegi kollha l-oħra jaqblu biex namlu lista ta' prioritajiet u naħseb li din hija ħaġa importanti u jaqblu miegħi. Sissa, tentativi biex namlu unifikazzjoni ta' domanda ma kienux ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea. Id-domanda għada maqsuma, frammentata fil- eh, fissu ta' difiża. U kien hemm anki fattur ieħor li m'għandniex biex naqdu flimkien il-domanda frammentata. il pjanieta ta' żvilupp ta' kapacitajiet tal-Aġenzija tal-Ispazju ma kienux propju ta' suċċess. Allora aħna nħossu illi aħna nabżon bżonn nagħmlu eh, proċess Ewropew ta' difiża u għanna bżon ta' koordinazzjoni fuq livell Ewropew tal-proċeduri ta' pjanifikazzjoni nkella ma nħuqux l-anijiet ta' Jiena nifhem illi dan se jkun proċess twil u se jkollna ħafna xogħol x'namlu. Għadaqstant iridu nażlu li huma eh, l-iktar prioritajiet importanti u dawn huma l-proċeduri ta' xiri pubbliku. U dawn ukoll jidħlu anki dan jidħol taħt il-mandat tal-IMCO. Irnexxinna fl-opinjoni tiegħi noħorġu għal kompromessi tajba u jiena kont ferħana nara li fil-fatt għanna ħafna kollegi li huma pjuttost esperti f'dan il-qasam u prezentaw ħafna emendi fuq dan is-suġġett. Naqbel għal stant ma' shadows ta' soċjalisti tal-alde tal-ħodor u tal-ICR. Naqbel magħhom perfettament fejn jgħidu illi U importanti ħafna illi l-istati membri jitrasponu d-direttiva 81 eh, isi e tal-2009. Din id-direttiva għandha tiġi trasposta bisħieħ kompletament b'mod illi umbat jizguraw illi l-eżenzjonijiet ikunu minimi u bekk inkunu għedin innaqsu il-regoli eh, ta' tal-xeri tal, pubbliku, diversità ta' dawn ir-regoli. L-artikolu 346 ta' TFEU tal- tal-trattati li rigwarda l-eżenzjonijiet. Dawn l-eżenzjonijiet aħna nixtiequ naraw li jiġu użati biss fin hemm ġustifikazzjoni. Nixtieq anki nħeġġeġ il-Komissjoni biex iżid l-isforzi tagħha biex toħloq kondizjoniet indaqs fil suq tad-difiża. U biex titnaqqas il-prassi tad-distorsjoni tas-suq. Għal standa dawn l-eċezzjoni għandhom jiġużati biex fejn hemm ġustifikazzjoni. Jiena stess kont kontenta nara fl-emendi tal-kollegi illi semmew anki il-tipi ġodda ta' proċeduri ta' xeri pubbliku, għax hemm ħafna minn dawn il-proċeduri. U din hija waħda mill-osma fejn nistgħu aħna namlu namlu iktar, nistgħu nisfruttaw dawn l-opportunitajiet, jiena qed naħseb fuq il-kriteri ta' raggruppamenti illi nużaw teknoloġija ICT jew anki li ninċentivaw ir-riċerka u l-iżvilupp. Hemm lista twila ta' aspetti. Naħseb li l-eżempju li tajtum huma suffiċenti biex jillustraw dak li biex jiddeskrivu dak li qed Dawn il-proċeduri ta' xiri pubbliku jista' jistgħu jiżużati biex innaqsu l-ispejjeż u l-pis amministrativ. U fuq dak li għandu xaqsam mal trixkil fis-suq, trixkil kommerċali. Naħseb li huwa importanti li ftit ftit inneħom, innaqsuhom dawn il-distorsjonijiet. U hawnhekk jiena qed naħseb fuq l-istati membri illi nixtiequ ninvolvu fil- eh, fil-bazi teknoloġika industrijali ta' difiża li għandhom ikunu integrati b'istrumenti oħrajn u mhux bl-offsets. L-offsets m'għandhomx jiġu fil-futur, dana jgħin biex temmu il-frammentazzjoni attuali. Naturalment nistgħu naraw li gvernijiet nazzjonali mhux se jaqblu ma' din il-proposta, anki l-gvern tiegħi stess eh, nimmaġina naħseb li l-gvernijiet nazjonali se pro se jgħatu priorità l-industrija nazjonali tagħhom biex joħolqu postijiet ta' xogħol u biex jappoġġaw anki investimenti tagħhom stess naturalment, ma jiena xorta naħseb illi għanna bżon ta' koordinazzjoni tajba biex intejbu l-efficienza fuq livell Ewropew. Aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew għanna nappoġġaw din l-idea U fl istessi naturalment rridu anki niproteġu l-riservatezza tal-informazzjoni. Però l-Istati membri kollha għandhom jifmu illi aħna niddependu minn xulxin u hija propju din l-industrija illi fija il-kodipendenza hija ovvja u ma tantx hija preżenti. Eh, naf naturalment li hemm vantaġġi u żvantaġġi huwa naturali u qed naraħda anki fl-emendi. Huwa diffiċli illi nitrattaw dawn il-realtajiet, però nixtieq nitlob lil kollegi illi iwarbu il-konvenzjonijiet u jew l-interessi nazjonali tagħhom għax dan eh, din hija eh, opinjoni konġunta tal-Kumitat Imko u rridu anki ninvolvu l-opportunitajiet tal-industrija fi medda ta' żmien eh, medja u anki twila u bekk inkunu nistaw naqsu l-frammentazzjoni. Nishtiq għal daqstant nitlob il-kollegi jekku possibli jappoġġaw elementi ta' kompromess u mbagħad biex naslu għal opinjoni li tirrifletti verament il-pożizzjoni, il-filosofija tagħna konġunta u l-anijiet tagħna. Grazzi.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 għaxad, fissem il-shadow rapporter, jina se naqra mill-noti li kiteb il-rapporter, il-ko-rapporter. Grazzi li rapporter tal-xol eccellenti għal kooperazzjoni, ħafna mill-punti tal-SND ġew inklużi fil-pakket ta' kompromess, u nishti eh, nisħa mod partikolari f'daw. Nilqaw il-kompromess numru 1, pero najdu koll illi L-adozzjoni ta' azzjonijiet strateġiċi tal-Kunsill Ewropew tal-2013 ma wassalx għal miżuri speċifiċi għal kooperazzjoni iktar mill-qrib bejn bejn il-partit interessati differenti. Fil-kompromess tlieta aħna nilqaw dawn iż-żewġ inklużjonijiet il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri ridu nizguraw li ma jkunx hemm duplikazzjoni u jkun hemm effett pożittiv u dirett bejn is-setturi interkonnessi. Anki biex ikun hemm eh, industrija kompetitiva u integrata eh, fuq il-kompromess 4, u 6 aħna nilqaw l-idea li nsemmu b'mod specifiku l-SMEs. Hemm ħafna punti però li l-grupp tagħna wasal għal punti li mumiex koperti fil-pakket u nishtiqu e- e- najdu kemm huma importanti u nishtiqu ninsibu xi ftit poċ. L-ewwel wieħed huwa l-impatt tal-kriżi ekonomika imħabba e- il-budgets li ġew naqsa fid-difiża. għal da sa' antiret ekonomik miktar koordinazzjoni fejn fejn CSTP għal u kapacitajiet u nevitaw anki l-komplikazzjoni nishtiq u anki napellaw l-stati membri biex jużaw eh, dawn elementi li huma fil-proposta tal-direttiva, per eżempju xiri pubbliku komuni, eh, il-katina ta' distribuzzjoni u li l-istati membri għandhom jifmu dawn il-problemi u bat fl-aħħar fuq il-kwistjoni tal-għan tal-modernizzazzjoni tax xiri pubbliku nishtiq nisħaq fuq l-importanza tal-xiri elettroniku. U dan għu fil-emenda numru 72 Grazzi tal-kooperazzjoni ma' rapporter u nittama li negozjati fil-kom fuq il kompromessi imba se jwaslu għal riżultati tajba. Dan Dalton, Felicia. Thank you, Chair. Grazie ħafna, President. Se nitkellem fissem il sur Jakovic, xadu rapporter tana, swatament ma xax kun fostna l-lum. L-ewwel net jixtieq <coughs> jirringrazzja l-rapporter u shadow rapporters tal-kooperazzjoni tagħhom u d-dibattitu fuq suġġett importanti li sati membri kollha. Jixtieq jikkommenta l-iktar fuq l-aħħar perżoni tal-amendi ta' kompromess. Ġifieri seba' u tminja minn argumenti. Nidispeċina li xi mill-kummenti tagħna ma żewġ konsidrati jixtieq jirringrazzja r-rapporter u segretarjat eh, Eh, tal-fat il għaw it-talba tana l-kompromess fejn nixtiequ nivvotaw fuq il-29 bħala addizzjoni u fuq il-kompromess ta' emenda 5 bżonn ngħidu l sur Jakovic huwa pjuttost diżappuntat. Il-rapport insalment abbozzat eh, din l-emenda u riflettiet fuq il-pressjoni ta' kulħadd, imma sfortunatament l-emenda tiegħu 38 isab ġim neħi mill-kompromess u Sur Jakovic eh, kien ferħan bil-abbozz inizjali tal-kompromess u mar-rapporter kien hemm test ta' kompromess tajjeb imma issa dan imneħħi u jekk l-emenda tagħna tiġi eskluża mhux se jkun jista' jappoġġa iktar dan il-kompromess għax l-offset jamlu part importanti ħafna tal-politika ta' kull stat membru vitali illi il facing out ta' dawn l-offsets ikun perspettiva fuq meta twila ta' żmien meta il-suq ikun iktar omogenju, iktar sviluppat u ma jkun hemmx dawn nuqqas ta' bilanċ. U ovvjament jekk eh, din dan it-test tiġi mneħħi mill-emenda ħamsa din tkun redline għalina mandux iktar kummenti fuq il mandux ħafna kummenti fuq il-bqija tal-kompromess għax fuq 2 u 6 sejtenni il-problemi tagħna permezz tal-email għax nifmu nirrispettaw il-li hemm poċ mill-bqija tal-gruppi forsi nsaqsu li segretarat il-possibilità ta' slip ta' split vote fuq 2 u fuq 6. Ma aħna se ngħidu eh, l-rapporter uh, Issa xiftit kommenti għalija pala koordinatur tal-ICR jina u koll għandi tħassib kbir fuq l-andament mħasseb il din nitkellmu fuq l-Organizzazzjoni Ewropea tal-xiri pubbliku u ma naħsibx li din hija ħaġa loġika ħafna m'għandniex bżonn li konna sistema komuni u għajina u koll għalek għandi eh, dan it-ħassib mill-perspettiva tal-partit tijaj. Grazie. Was anybody wanting? Xaħat li forsi jishti iktar tislem l-aldi, jew il-gwe, jew il-ħodor. Le, mela, morru l-ura rapport Eric Lodgebok. Grazie ħafna, Signora President, u grazie ħafna tal-SND u l-ICR tal-kommenti kolla tagħhom. Iva wa minnu illi mhux l-emendi kollha jistgħu jkunu inklusi fil-kompromess u għalhekk l u l-lini tiegħi jibqa' l-istess wieħed jiġifieri illi dan huwa għan komuni u għalek nixtieq illi konna nilħu dan lan komuni permess dan il-kompromess. E, Sergio Gutierrez li jitkellem fuq il-kriżi ekonomika u bħala riżultat it-naqis fil-budget għad-difisa jitkellem fuq l-emenda 72 dan huwa inkluż fil-kompromess fil-fatt u għalhekk nasab dan il-punt nistgħu niċċarawh faċilment. Huwa importanti ħafna illi nappoġġaw l-SMEs u għalhekk naqbel. Issa għal kommenti ta' Sur Jakovic u ta' Shadow u tal-koordinatur, Iva, għet nara, Iva, illi l-offsets huma il-limitu massimu għalikom, red line għall-approvazzjoni għan il-kompromess. Imma nista' ngħid Bernard Laqli illi din il-prassi ta' l-offset hija pjuttost komplessa intanċibli mċajpra l-aħħar. Walek nemmen illi da ma jenx eh, laqda ta' dan is-suq frammentat u hemm bżonn ikun hemm din laqda għax li spejers ta' dawn is-swieq differenti huma bosta u mhix garantita l-effiċenza għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni ħaġa ovvja da ma jfissirx għaqda unifikazzjoni imma koordinazzjoni proċedura ta' pjanar li hemm bżonn jkunu koordinati għandna bżonn inkunu nafu li ma tip ta' spejjeż huma pjanifikati. U għalhekk naħseb u nemmen illi ħaġa tajba fuq livell Ewropew għax jekk le se jkollna spejjeż bla bżonn. Ovvjament ma nix għalfejn ikonna linji paralleli imma jkun importanti ħafna illi nifinanzaw proġett f'pajjiż wieħed kun ħaġa tajba ħafna illi xiri pubbliku ikun fuq pjattaforma elettronika Ewropea biex hekk ikun proċess trasparenti na naqbel illi hemm ċerti pajjiżi illi ibatu minn żvantaġġi minħabba l-offsets u hemm bżonn jirċevu kumpens ieħor issa dawk li huma l-emendi fil-kompromess numru 6 ma naqbilx. Għax il-kommenti ta' Surja Kievich huma inklusi. U għalhekk nasab għandna bżonn eh, Poċu edha madwar mejda u dawn il-kummenti u dispeċejna ħafna illi li s-sijar mux se jkun jista jappoġġa din l-opinjoni għax nemmen illi di tista' tkun xi tip ta' eh, opinjoni konġunta. Grazzi ħafna. Grazzi. You, Madam Chair, and Grazzi, Sir President, speċina tal-li wasalt tard. Kelli problema għax weħed fit traffiku nixtieq nownet nirringrazzi l-rapporter tal-isforzi kollha tagħha illi tikkonsidra il-punti diverġenti fuq dan ir-rapport. Nemmen illi di dan huwa qasam sensittiv ħafna għal posta mill-istati membri speċjalment dawk illi m'għandhomx eh, tamir ta' difiża eh, u għalek grazzi ta' riflettejt fuq dan ixtieq fil-qosor ħafna nirrifletti fuq punt fejn ressaqt emenda paragrafu 5 fuq il-kwistjoni ta' l-offsets. Waqt li naqbel ma' rapporter il forsi din l-aħjar sistema minar Eh, ma jkonna alternativi ċari, speċjalment għall istati iż din hija l-unika opinjoni li għandna. Il-facing out gradwali tal-offsets mingħajr alternativi adattati se jkun askapitu ta' industrija ta' difiża u ta' situazzjoni ekonomika ġenerali f'ċerti stati membri. Nafu il-koll il-Komissjoni eh, resqet dispożizzjonijiet sotto kontrajenti tal-artiklu 21 direttiva 81 pala kompensa l-offsets imma dawn dispożizzjonijiet mumiex użati tant eh, fil-ħajta kull-jum għax ma komplikati u għalek l-istati membri għajdu f'każijiet eh, fejn dawn il-miżuri sotto kontrajenti japplikaw ix-xiri isir ferm iktar għali u jieħu ħafna iktar żmien u għalek il-xarbira tal-pis tal-responsabilta ma fuq il-subcontractors u mish lesti biex jaqdu d-mirom. U għalek, Sura President, disappunta ħafna eh, bi dan il-rizultat u jgħati lokal problemi u waqt mus se jkonna offsets minn banda wahda u laqs ma jkonna alternativa xirqa minn banda l-oħra. U għalhekk is-suq tad-difiża Ewropea ma jiġix jiżviluppa ruħu għek b'nuqqas ta' bilanċ, u għalhekk nittama li da jiġi rifless fil-kompromessi aħħarin u nittama illi dan il-kuntest insaqsi għal abbozzar mill-ġdid tal-kompromess ħamsa kif qed tiġi propost attwalment. Nemmen ukoll u anzi nittama illi l-Kunsill Ewropew jieħu passi fis-summit u jsib mod aħjar kif nistgħu niddefendu dawn il-politiki tad-difiża fl-Istat membri u mill-ġdid jidispeċini tal-li wasalt tard. Grazzi. Thank you. Grazzi. Grazzi lil kulħadd. Issa niġu għal punt li mis skambju ta' veduti fuq l-opinjoni ta' Eh, distribuzzjoni ta' data permezz satellita satelliti għal skopijiet ta' osservazzjoni u ta' kommerċali hija abbozz ta' direttiva u dan huwa l-Komitat ITRE u r-rapporter ta' l-opinjoni minn eh, huwa Jens Nilsen u Catherine Steiler se eh, titkellem għannom tiegħu fisem fismu. Grazzi ħafna u grazzi wkoll tal-kollegi, l-kollegi, jiena għandi nota ta' kollega. Jens jixtieq jgħattem dispeċir li mhux qiegħed hawnhekk għax kellu jipparteċipa flaqa ministerjali f'Stokkolma. U din l-industrija hija waħda mis-swieq l-iktar li qed tevolvi b'ċerta ħeffa fl-Ewropa kif ukoll fuq livell dinji u għalhekk is-servizzi relatati, il-prodotti relatati, il għandhom assenza uh, u mxeklin mħabba uh, nuqas ta' afas fl-Europa u d-distribuzzjoni ta' din id-data għal skopijiet kummerċali jixtieq jindirizza dawn il-kwistjonijiet il-Kummissjoni Ewropea temmen illi l-leġislazzjoni komuni Ewropea meħtieġa biex niżguraw moviment ħieles ta' data me satellita, uh, aċċess ħieles għas-suq u um, Eh, trattament indaqsa l-operaturi dan jista' eh, jinkiseb mod simultanju nikkonsideraw l-interessi tas sigurtà komuni sovranità nazzjonali u politiki ta' difiża u sigurtà. Dan huwa bilanċ diffiċli għax dejta ma' satellita jistgħu jiġu użati għal skopijiet militari u ċivili. Mod ġenerali rapporter jemmen il-proposta għanda potenzjal tikomplu biexi għal dawn l-iskopijiet u tindirizza aspetti importanti ta' dan is-settur. U il-rapporter minn fassa l manabozza il-rapport li tisi l-posizjoni bilanċata bejn il konsil il-Komissjoni u l-partijiet interessati kollha l-Parlament Ewropew meta analiżi bikrija tal-proposta u rapporter u drafts persons u koll konsulta ħafna parti interessati kien hemm konsens wiesa bl-iskop il ikunem eh, suq wahdini biex nsaħu dan is-settur ta' data me satellita għal high resolution imma fuq il-kontenut tal-proposta ta' direttiva, reazzjonijiet kellhom valutazzjoni imħalta u jikkonsidraw illi hemm bżonn ta' iktar ċaressa u titjib ta' proposti minn naħa tal-Kummissjoni fil-fema tar-rapport aħna prezentajna working document biex jiġi mqassam lil membri tan il-Kumitat jiċċentifika ċerti punti li għandhom bżonn jiġu mfasslin aħjar biex xek ir-rapporter u draft persons l-opinjoni tagħhom jissuġġerixxu numru ta' soċjetà tip u fil-qosor permettuli nitkellem fuq dawn il-punti fejn jista' jkun hemm eh, titjib. Fl-analisi tal-Parlament Ewropew tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni Ewropea identifika xi lakune fil-proposta hemm tħassib li jinkludi definizzjoni ta' problemi li m'għandhomx provi biex ikunu konvinċenti u l huwa biss ta' kwantitattiv u hemm bżonn ta' analiżi aħjar eh, tal-spejjes eh, ta' kampjonar u l-alternativa u kol miex eżaminata. Hemm aspett li ġim ressa jekk hemmx problema ta' suq intern waħdini ma mhux ċarx li huma l xkil għas-suq waħdini u l-funzjonament kif jista' ikun imtejjeb. U dawn il-punti ma ġewx indirizzati so, per l-obbligu ta' screening dettaljat u proċedura ta' autorizzazzjoni li ma jġibux magħhom spejjeż addizzjonali u l-għanu l direttiva li tikun biex ikun hemm eh, suq wahdini għall-osservazzjoni ta' data me satellita l-innovazzjoni tkabbir fil let observation me satellita u effetti kollaterali f'setturi l tal-ekonomija bħal agrikoltura, il-beħ bl-imnut, il-trasport, navigazzjoni, l-industrija tal-gas u tal sejt telekomunikazzjoni l-istaqija twila ħafna tajt il-kellima. U għallek fejn dawn il-problemi e, xeklu it-kabbir, emson ta' titjib u iktar ċarezza disseminazzjoni mtejab għal suq kif ukoll disseminazzjoni ta' data li tiġi minn din l-osservazzjoni ta' data. Hemm bżonn nikkonsidraw da kollu b'mod bilanċat kif ġimuri mill-esperjenza Amerikana. Hemm ukoll interessi strateġiċi biex nespandu dan is-suq tad-data u nsaħħu industrija tal-remote sensing bazata fl-Ewropa Id-disseminazzjoni ta' data ta' high resolution minn pajjiżi terzi u koll bżon nifakaw fuq għal-Komissjoni bżonn tispjega kif nistaw nxeklu ta' wiċ fuq distorzjonijiet eh, fuq dan is-suq waħdini biex ma nxeklux l-Industrija Ewropea grazzi ħafna tal-li eh, għattu attenti għal dawn il-kommenti u żgur rapporter Nilsen Sil għal kull komment minnaħa tagħkom. Grazzi ħafna, Signor President.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 posti li kienu fil-rifit, inkluzi fil-rifit. U issa neħħit mill-inko, il-komitat principali huwa litre u qed ngħidu rridu nistudjaw għaxar punti, għaxar affarijiet differenti. Jekk il-komitat jiexti jelabra fuq il suq intern għandu jibqa' hemm U jekk najdu li hemm xi pajjiżi li qed jagħmluh aparti, dan jfisser li qed jagħmluh qed jagħmlu affarijiet ħżina. Irridu nkunu nafu iktar, irridu jkollna iktar informazzjoni e, fuq stakeholders u rridu nagħmlu inqas, irridu e, jkollna iktar konoxenza u inqas azzjoni il-punto di vista tiegħi huwa li hemm raġuni biex ikonu dan intervenzjoni biex naħorġu bi proposti tana wara kollox nafu x'se tagħmel il-Kummissjoni jina għal daqstant nistenna li rapporteurs jħorġu bi pozizjoni għawija ah, jina najt dan din il-regolament, dan il-regolamentazzjoni għana nishtiqoha iva mux regolament, direttiva jkorreġi ruħu. Irridu nimxu f'din il-direzzjoni, iva, u bat irridu najdu, irridu nazlu, kem rridu nimxu f'din it-triq, imma il-qafas għandu ikun fih biżejjed valur li nix idun nidħlu fil-big data u dawn huma kwistjonijiet kruċali, aħna ma nafux fejn se jiġu użati din id-data għaxar snin oħra. Għal daqstant iridu naġlu l-attività tagħna. feeling having listened to both the rapporteur. Wara li smajt mir-rapporteru mill-xandaw tal epp aħna naħseb li kolla naqblu il-versjoni attuali mill komissjoni miex propju kif suppost. U nistaw anki najdu li ma naqblux ma l-Kommissjoni. U maħnix laqas konvinti bil-loġika tal-Kummissjoni li din il-proposta kif inja proposta ixta jkolla impatt pozittiv fuq is-suq. jew hekk ixta żid il-tħul, l-impigi, it-kabbir u laqas jien ma jiena konvinta li setejn. Il-sikurezza Eh, tal-protezzjoni ta' data personali. Per eżempju, fil-proposta tal-Kommissjoni jider illi id-data eh, ta' rizoluzzjoni għolja eh, biss hija hija inkluża. Imma anki ir-riżoluzzjoni normali tista' tkun sensitiva. Però hawnhekk il-soluzzjoni m'għandix tkun biss Ewropea ah, għax din l-industrija waħda mill-ikbar suċċessi il-talba u il-provista ta' din it-tip ta' teknoloġija u għed mis-setturi l-ikbar, mill-ikbar setturi attualment. U rridu nizguraw li aħna maħniex ta' għandu leġislazzjoni li sa' kemm mbagħad tiġi tidħol fis seħt tkun diġà superata fuq fu is-suq. Jiena nixtieq niżgura illi aħna qegħdin niproteġu d-dejta u qegħdin eh, naraw kwistjoni ta' sikurezza, però m'inhiex sikura żgura illi eh, il-proposta li għandna qoddimna eh, jiex qiegħda edha timxi lejn dan il-għan. Jiena għal daqstant naqbel ma dak li għal rapporter fuq id-difetti tal-proposta meta l-Kommissjoni ġiet ġiet hawnhekk għal skambju eh, għalet li dina ħat olqod biss il-operaturi kommerċali, per eżempju, data ta' Galileo mhux se tiġi affettwata kien jidher li kien ħaġa stramba din. Naf li hemm ftit pajjiżi li produċu dan it-tip ta' data. Naħseb illi rridu naħsbuha sew jekk għandniex nibatu għalura din għal biex tiġi konsiderata mod aħjar ma huwa importanti għal grupp tagħna illi l-leġiżlazzjoni il-ġdida f'dan il-qasam eh, ma naqblux magħha jekk se poġġina fi zvantaġġ kommerċjali u mhijiex laqqas qiegħda eh, tirsolvi kwistjonijiet ta' sikurezza. għanna ħafna x'namlu fuq din il-kwistjoni. l xadaw tal-alde muħiġa, għati t-kellem fisem l-alde. Ok. Grazie. Grazie anche al rapporteur tal introduzione qed nitkellem fisem Antonas Koga illi sfortunatament mixaw. Fismu nixtieq ngħid nadi dan il-messaġġ. Antonas jilqa il-tentativ e, tal-Kommissjoni f'dan is-settur. Però mhuwiex konvint illi l-approċċ tal kommissjoni huwa wieħed tajjeb u għajtama illi il-Kummissjoni mbagħad tipprova tirsolvi xi ftit mill-problemi u jaħseb illi l-Kummissjoni li ta' aktar evidenza ċara illi it-ħaddim ta' suq intern u se jiġi mxekkel bil-fatt li memx il-leġislazzjoni proposta u jrid jiġi żgur illi il-leġislazzjoni miex tpoġġi il-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea fi żvantaġġ kompetittiv fil-fat U eh, wieħed fil-mija biss ta' data u hija limitata minn dawn eh, restrizzjonijiet. ċerti sistemi ta' screening eh, ikunu xikunu il-data providers fil territorju tal-Istat membri. Jistur Goga u koll jgħajt illi il-data HCRD tonqos jiddependi anki minn meta tiġi autorizzata għal daqstant huwa jgħid illi s-sistema jitlob illi jkun hemm autorizzazzjoni differenti minn dawk li għaw attualment. U nixtiequ illi il-Kommissjoni tispjega għandna għaliex dan periodu ta' autorizzazzjoni ġiet mażul, ġi mażul. Huwa biżejjed illi l-Istati membri E, jiddeċidu jikonsultaw l-autoritajiet tal-Istati membri l-oħra. Aħna nixtiequ ngħidu kolli dawn huma kollha kwistjonijiet miftuħin għad diskussjoni u nixtiequ l-Kummissjoni tatina evidenza illi din il-proposta hija fil-fatt eżempju ta' smart regulation. Grazie. Għaw xaħti u li xtiq jitkellem? Il-Komissjoni? Augusto Gonzales. Eva, nil-Aksu Gonzales. Grazie, President. Aħna ħadna nota tal-tħassit li ġi espress. Nishtiq najta unnek, pero Jien fil-qosor ħafna. Jek dina iex ta' benefiċċju u le għassu. suq Nixtiequ ngħidu illi dan huwa suq li qed jikber il-ħin kollu għandu potenzjal kbir. Għandna sitwazzjoni dimna illi il-kwistjoni ta' sikurezza u għaxkiel għal eh, data ta' satellitari ta' rizoluzzjoni għolja. Għaliex din rizoluzzjoni? Għax din hija id-data li tiġi konsiderata mill-istati membri illi għajdu li huma sensitivi, mux minna għata l komissjoni għanda l-istati membri. Forsi. Kif għajdu tgħidu u kol tista' t twassal għal problemi ta' sikurezza. L-element importanti fejn il-negozji jistaw jamlu il-flus huwa propju fi riżoluzzjoni għolja. Dawk il-negozji kollha li jaħdmu fis-settur ikunu fejn, ikunu eh, dan huwa l-antana illi natu kondizjonijiet ugwali illi natu aċċess iktar faċlu faċli e iktar bladew minn għax il-raġunijiet ta' sikurezza huma fil-fatt xkiel biex ma daw ma jwaslux għal iktar dewmien f'dan l-aċċess. Aħna naturalment nifmu illi hemm xi żoni griżi u punti li rridu diskutu fuqhom aħna konvinti illi din il-proposta se tkun ta' beneficju għas settur għaliex se li ta' l-aċċess iktar effiċenti u iktar malajr u billi naslu għal approċ armonizzat minna ħata tal-istati membri fil-kontroll ta' dawn id-data. Grazie. Thank you for your... Grazie tal-kommenti. Għanna unek eh, skadenza għal rapport 12 ta' Mejju u il-rapport jiġi konsiderat mbagħad fil-4 ta' Ġunju. And if the rapporteur would like to... Jekk il-rapporter e, forsi tikkonsidera il-kalendarju. Nistaw, però rridu nitkellmu mal-koordinaturi fil-komitat u rridu naraw ukoll kif se nivutaw fl-imko qabel itre. Għax attualment il-vot ta' itre huwa fit-22 ta' settembru. Għanna la' oħra qabel 22 ta' settembru tal-imko? Aħna għanna laqa f'Settembru, fil-bidu ta' Settembru. Però jiena bl-esperjenza nista' ngħidilkom illi mhuwiex faċli li u emendi ta' kompromess mbagħad fl-aħħar minuta wara li nkunu għadna ġejna minn vakanzi. Mela aħjar ħaġa niddiskutu għat tal-koordinaturi li. Issa għaddu għall-opinjoni ta' signora Steiner fuq il- ah, fuq dawk il-tamir li jahra karburanti gassużi. Thank you, uh, Madam Chairman. Grazzi ħafna, Signora President, u nirringrazzja wkoll shadow rapporteurs li għad diskussjoni fuq uh, l-emendi ta' kompromess, għanna erba emendi ta' kompromess, kollox xaħad diskutin jom u koll fil-laqa ta' shadows fil-21 ta' marzu minn dakinar la' waħna biddilna ta' xejn l-ewel kompromess. Kien suġġerit il-kunċett ta' leakage ta' konċentrazzjonijiet ta' elementi li jistaw kun daqxejn problematiċi sabiex li definixxihom għal din raġuni aħna din proponu bidla għal l-aħħar biċċa tal-kompromess nejdu illi dawn il kħiċis tal-elementi kollha li huma ta' dannu jistgħu jkunu ta' dannu għas-saħħa u għas-sigurtà. U dwar l-emendi l-oħrajn nixtieq illi nressaq żewġ emendi orali. L-ewwel waħda fuq l-artiklu 12.9 naħseb nixtieq inbiddel il-kliem unitek. The technical instructions li l-istruzzjoni tekniċi li edinem bil-sib għall-installazzjoni għandhom ikollhom kull istruzzjonijiet importanti għall-installazzjonijiet ħalibek aħna nkun nistgħu nikkonfermaw il-combustion il tajba hekk kif suppost u apparti minn hekk dan l-apparat irid jintuża b'mod sikur il emenda 130 nirrifletti, anzi, 129 għed nirrifletti l-istess ħsieb. Issa dwar l-artiklu 18 dwar il-kondizjonijiet tal-ditta CE għal dawn e, it-tamir. Issa memx bżon li jkun hemm żewġ paragrafi differenti ġifieri għal ditta ta' CE ġifieri 18.1 u għal fittings li 18.2 u hemm emenda għal proposta għall-artiklu 18 paragrafu 1 id-ditti u l-marka ta' CE tal-annes numru 4 ħajkunu stabiliti b'mod ċar u b'mod illi ma jistax jitħassam minn fuq l-oġġett U jekk naraw illi jekk fil-fat dan mhuwiex inkluż fil-garanzija, aħna naraw il-ditta jew il-karazz il-marka ta' C ħad tkun imwaħla fuq tikket jarju fuq il-pakket. Ġifiri dak li huwa 18.3 saħaj jsir fi 18.2 dak li suġġerixxa minn Peter naħseb li nistgħu nżommu fil-kompromess li ta' erba. Minħabba li qed nerġgħu intennu punt illi qegħdin ninkludu fl-artiklu 18, punt illi jiena dwar u provdejt lista tal-votazzjoni temporanja u provajt neġbor kemm jista' jkun punti jista' jekk kif inja palissa jina palissa nista' nappoġġa elementi 211 sa 215 u 216. Ma nistax nappoġġhom, anzi mhux nista' nappoġġhom minħabba li naħseb li huma barra mill kam ta' applikazzjoni tal-regolament ma nistax nappoġġa laqqas l-emenda 229 minħabba li dan eh, il-klim iħajdajjev il-proposta kif ninfasla jina l-esta diskuti iktar mal-kollegi, per eżempju dwar l-artiklu 129. Iżda jiena naħseb illi ħajkun hemm żewġ sessjoni ta' voti nhar il-ħamis l waħda ħad fuq id-dossier u l-oħra ħatkun fuq it-tul fin-negozjati u nittama li ħankunu nistgħu naslu għal riżultati tajbin fuq iż-żewġ dossiers anke fuq id-dħul tan-negozjati mal konsil Grazzi ħafna tal-ħin li permettejtu li sabiex nitkellem u issa nistana bil-ħarqa nisma' ta' shadow rapporters. Kif ħafna sur Bufsoj? Grazzi ħafna. Jina nixtieq ngħid uh l-rapporter għal-prezentazzjoni konċiza, iżda għadwar dwar il-kontenut tal-proposta ta'kom. Nixtieq nitkellem fi semmi s-sur Busoju ngħid li aħna naqblu mal-erba' kompromessi. Aħna rridu nerġgħu nirriflettu xejn fuq dawn l-emendi orali intelligenti li ressaqt. Iżda ngħidhom l-rapporter ngħid dwarhom iżda ehm, naħseb nistgħu nappoġġawhom dwar kwestjoni differenti. Is-sur Nisseroy kellu żjara interessati ħafna Feindhoven jekk mhix sejra żbal u naħseb illi dan huwa punt separat minħabba illi minkejja dan huwa punt separat dan huwa punt li aħna rridu niddiskutuh eh, fuq l-istrateġija digitali minħabba li inti konta hekk xtaqt li nsemmihom. Enerġu eh, nitkellem fuq il boiler sissa. Iva, grazzi dan huwa punt interessanti. Sa Donald, grazzi ħafna. Sur Dalton, anzi. Grazzi ħafna Iva tal-li ist l-emendi tagħna ta' kompromess aħna kuntenti li nistgħu nappoġġaw l-emendi tiegħek. Dieter. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nishtiqni proset lir-rapporter. Inti sibt eh, kompromissi tajbin issa nixtieq ukoll ngħid proset lill kummissjoni tax-xogħol u l-għajnuna tagħhom. Speċjalment dwar l-artiklu 18 fejjena kelli xi ftit proposti li xtaqt irressa u napprezza ħafna il-mod ta' kif dawn il-proposti kienu inklużi. Issa dwar il-votazzjoni jiena għandi xi ftit eh, suġġerimenti forsi dan u wieħed mill-eżempju fejn aħna nistgħu naraw illi ħan proġedu b'numru ta' voti in blok aħna ħejjina ċertu suġġerimenti u eh, fil-fatt nistgħu fl flimkien miegħek jekk eh, inti tixtieq. Pascal, do. Iva, grazzi ħafna viki ta' sempliciment najt illi l-għonet nir-ringrazzja ħafna l-rapporter ta' xol kollu li ħna minna u ħna nappoġġaw l-emendi kollha ta' kompromess. Nistax naġġel iktar minn hekk naħseb. Grazzi ħafna kummissjoni. Iva, sija President, ħan kellem fil-qosor ħafna u kol minħabba li kullħat kellem fil-qosor. Dwar l-emenda ta' kompromess il-Kummissjoni wkoll tista' tappoġġa din il-proposta. Jiena m'iniex ħan kommenta fuq l-emenda 229 minħabba li Sinra Styler qalet illi i miex appoġġa din l-emenda li tresqet 229 għallu l-għamil fejn kommenta jien jekk jibessi iva ba mhux taċċetta. Iva, grazzi ħafna l-kollegi, għed naħseb li nivvanzaw hemm numru ta' membri li mhumiex inklużi fil- kompromess minħabba li fuq ċertu emendi aħna ħaniftemu għan blok iżda eh, fuq il-votazzjoni ta' eh, tal-ħamis aħna nkunu nistgħu naslu għal jemnaj problemi u mbagħad naslu għan negozjati u l-servi li jkun hemm bżonn. Grazzi lilek, Sinjor Prezident, grazzi. Iva, segretarjat għadhom kem qaluli li l-listi tal-votazzjoni ħajkollhom ħafna voti fi gruppi fejn aħna nkunu nistgħu nanalizzaw dawn il-punti u l-istess ħaġa wkoll ħat iġri fil-kas rapport tiegħi. Mittama il votazzjoni l-ħamis ħassir mingħajr xkielu problemi jiena ikolli ngħid li meta fil-fatt attendejt għal votazzjoni eh, ta' komitati ieħor meta dam xi minuta biex poġġew bil-qeda, verament kont impressjonata jien bil-mod ta' kif aħna mmexxu votazzjonijiet fl-imko minħabba li naġlu ħafna. Punti oħra, affarijiet oħra. Le, mela nibdew bil-laqa tal-koordinaturi mal lija sal kulħadd.